din il-ġimgħa. Issa, ejja naddu għall-aġenda. Għandi nota mistur Vandana jixtieq jitkellem fuq il-xogħol jana Iva, eh, President, nirringrazzjak. nishtiqni li sur von Rompuy ta' 5 biljuni ta' jnuna l-Eġittu. Jina għandi ħafna mistoqsijiet fuq dan, għax l-Eġittu ma tantx qed turi li hija demokratika u tirrispetta l-istat ta' dritt, is-sitwazzjoni tal-Kopts, ir-relazzjonijiet mal-Iżrael, il-diskussjoni dwar kostruzzjoni mhux l-affarijiet mhux sejrin tajjeb għalhekk jiena nixtieq nkun naf x'inhuma l kundizzjonijiet li jmorru jitfit ma' din għajnuna finanzjana u x'huma l-garanziji tal-baġit. Għaliex is-Sur Van Rompuy għabat u deċida u ma is isura Ashton li ħadet ir responsabilta Jiena nixtieq li niddiskutu dwar dan kollu forsi uh, fi frar din hija il-talba il tiegħi meta nistaw niddiskutu fuq dan is-suġġett ma' Sur Van Rompuy. Grazzi ħafna, Sinjur, ma naħsibx li din hija xi ħaġa x'taqsam mal agenda tal-sessjoni ta' dan ix-xar. Forsi talba tiegħek inti tibati li bil-miktub u jiena naddija lill-dipartimenti konċernati. Umbagħad ninfurmak ovvjament meta nkunu nistgħu indaħluha fuq l-aġenda eh, fi flima żmien niddiskutu dan il-punt. Issa, issu light freeze għandu point of order ukoll. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna mux fuq l-agenda ma dak li jett eh, qabel għandix informazzjoni xiftit taċċurilu tlet kollegi jekk mniex sejjer żball. Mill-lider rridu jaddu xi leġislazzjoni u kienu se jirċievu flus. Issa il-kollega tal-Awstrija irriżenja minħabba dan u anki tressaq il-qorti. U ndbat erba' snin priġunerija. Il mill jider ġifiri li membru ta' dan il-parlament, ġifiri mux għet nitkelmu fuq xi sintku ta' xi raħalawn. Infa, Iva, jista' jkun li s-sentenza tmur il-Qorti Kostituzzjonali tal-Ġermanja. Sur Tanek, grazzi ħafna President. Fuq point of order, il-grupp tiegħi llum stess tala biex ikonna dibattitu fit-tlieta fil presenza ta' Sinjura għaxtin fuq il-kwistjoni ta' Marli. Iġifiri l-intervent li qed jagħmel eh, stat membru wieħed bil-approvazzjoni ta' pajjiżi stess. U u talba tagħna ma ġiex mill-qwa mħabba problema teknika. jena nixtieq li dan id-dibattitu xorta jisir f'din il-kamra għax dan din hija dan huwa suġġett importanti ħafna għall grupp tiegħi. Herr Tenok, ich bedauere offensichtlich ist dieser Antrag hier. Sur Tannock, dispjaċini din it-talba qatt ma e, waslitinna. Ek sur Odi ek joġbok ikkalma ftit, jgħid il-President. Ikompli il-President, wis nibża l-nistijaj marċevux il-talba ta'kom ħan iċċekkja għalix u forsi inti tiċċekkja minna ħatijak u kol. Aħna marċevejna lebda mozzjoni qabel l-erbatorn of senar. Sur Donjon, Iva, President, jina naħseb li verament hija ħasra li fuq suġġett tant importanti qed nitkellmu fuq konflitt e, li għadu kemm beda li jikkonċerna wkoll stat membru u il-Kunsill Ewropew xi sente ilu kien adotta strateġija li suppost kollox għandu jgħaddim il-Parlament qabel jittieħdu ċertu passi u l-implementazzjoni huwa importanti għalhekk li l-Unjoni Ewropea kol ħatibbat l-soldati tagħha fil-Mali jiena naħseb li fil-ħames sigħat li ħanitkellmu fuq il-politika esterna f'dan il-Parlament, laqqas biss se jkollna ċans diskutu fuq xi ħaġa tant hija importanti hija verament ħasra mhux biss talina ma iktar u iktar ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Peter Svoboda. Is-Sur Sloboda. Em, biex nirribatti dawn il-kommenti, sfortunatament ma kien hemm l-ebda par eh, partit li tralabna li konna dan id-dibattitu ma xorta naħsbu li huwa importanti. jiena naħseb li s-Sinjura Ashton għanda tiġi tilta għamana, illa ma tiġi, naħseb li dan id-dibattitu għandu jsir magħha. Għalek, nixtieq li titloba Sinjura Ashton li tiġi titkellem man, Sinjura Harms. Forsi ħanġib iktar konfuzjoni u taqlib hawnhekk ngħid li Sinjura Ashton suġġeriet li tiġi tiltaqa' għamana t-tlieta suġġiriet ukoll li forsi nistgħu bidlu l-aġenda tagħna biex inkunu nistgħu niddiskutu il-suġġett tal-Mali, il sirja wkoll u s-Serbja u l-Kosovo. Għannom tal-grupp tiegħi jina nista' ngħid li aħna naqblu li l-aġenda tinbidel u jekk sinjura Ashton tista' tkun magħna kif għaleti li tixtieq tagħmel, aħna lesti niddiskutu dawn it tlet punti. Inti ma naħsibx li għamilt iktar taqlib u konfużjoni. Inti inti tajtna iktar informazzjoni, Sinjura Ashton ma għalt li xejn fit-tmim il-ġimgħa lili eh, fil-weekend biex forsi jekk smajtu xi għajdut li jiena kellix informazzjoni dan mhux minnu, imma l-awtoritajiet tal-Parlament qalulu li din kienet proposta li ħarġet minn uffiċċju ta' Sinjura Ashton għax ma settejtx tiġi fi frar. Ma tistax tiġi, imma fi frar skont it-trattat għandha tkun hawn anki f'Novembru kif tafu. Dan huma skont it-trattat jiena il-private office tiegħi tlabtom li jikkonsultaw mal-gruppi politiċi u tlabt il-gruppi politiċi jkunux jaqblu li jkollna tibdil fil-aġenda tagħna. Xintom tafu li biex nbidlu l-aġenda il-mozzjoni iridu jaslu sal-erba ta' war nofsinhar tal-lum. Imma kien lebda grupp politiku li ressa mozzjoni f'dan is-sens Le, il, il mawx, mawx sovranità ta' din il-kamra fuq dan il-sujġett. Hemm ir-regoli ta' proċedura u miskom segwejtuhom. Sur Davis, x'għandek xtejt? President, jien jidirli u anki mill-andament ta' eh, l-atmosfera li għandna li jgħidu xiejdu ir-regoli tista' tiddeċidi int. Qed naraw li ħafna nis eh, ħafna affarijiet qed naqblu speċjalment fuq il-Mali nistaw imbidlu l-affarijiet u l-agenda. Għalek, inti sta għalik, tista titlob din il-kamra jagħmel it-tibdil. Oh, Herr Davis, das finde ich toll, wenn Sie jetzt hier diesen grundsätzlichen Beschluss fassen, also über die Flex... Grazie, Sir Davis. Jiena qed nifhem li eh, trid tipprova inkoraġiċi l president biex ma jirrispettax ir-regoli. Ħafna drabi jiena kritikawni għax ma tantx forsi ma nirrispettax il-liġi, ma peress li inti it ittini rridni, ħa nkompli. Ħa ngħidilkom xejdu r-regoli ta' proċedura. Dawn jistipulaw li wara li jkun li qed nitkellmu fuq regola 142 li tista' tintuża biex tinbidel l-aġenda u jew kella tiġi proposta minnaħa tal-President, ġifieri jiena. Herr Harms, ich bin, ich sehe vielleicht so, nicht so aus, aber ich habe das schon verstanden, was Sie wollen, also keine Bange. Signora Harms, xej. Forsi qed taraw li jiena ma tantx illuminat illum, imma qed nifhem xi tridu qed nipprova forsi niltaqa' magħkom nofsri mingħajr ma mur kontra r-regoli. Sinjura Ashton, ma tistax tkun magħna nhar l-erba' jiena nista' nipprova nikun tatjallum stess. Imma, nitolbu għat tiġi nar l-erba, jekk ma tkunx tista, flimkien mal-presidenti tal-gruppi politiċi, niprofa nsib il-kaptu tal-problema sa' għada. Id-dibattitu suppost se jsir nar l-erba. Ħan niprofa nitloba li tiġi għaw, Sinjura eċtej jekk ma jkunx possibli għalija, niltaqa mal-gruppi tal-partiti politiċi biex naraw kif sensibu kaptu tal-istorja. Et nara, sinjuri, li meta jkonna dubji dwar interpretazzjoni ta' regola ta' proċedura għall-agenda u sal il-President li jiddeċidi. U mish kasta darba, intom, deċizjoni li għamiltu għal dejjem issa u se titħol fil-minuti. Is-Sur Andors, il-Kummissarju, President, um, Onorevoli Membri, Senat Tajba, għandim eh, il-Kummissjoni għandha informazzjoni importanti. Is-Sinjura Ashton tgħidilkom li hija lesta tiġi għada tiltaqgħu jekk għax l-erba mhijiex libera biex tiġi ma tistax tattendi nhar l-erba imħabba l-aġenda tax-xogħol tagħha. U u xtaqtkom tkunu Eh, konsapevoli ta' dan kollu. Grazzi ħafna, Komissarju Andor. Iva, aħna konna nafu li tista' tiġi għada. Ħan nitkellem ma' Senjura Ashton. Mela, ħan nejdulkom dan li ġej. U dan jott għal-komissarju kol, kif ukoll għal-konsil. Flebda parlament nazjonali laqas biss dinna minn moħna li membru tal-gvern li jazzarda ma jattendix meta u jiġi mitlu biex jattendi. U jiena qed nara li l-Parlament Ewropew qed jagħmel appell urġenti għas senjura Ashton biex tiġi hawnhekk nhar l-erba' se niddiskuti dan kollu ma' Senjura Ashton u jekk verament ma tistax kun manna nar l-erba, narawx nistaw namlu. Imma wis jiddispjaċini li l-ebda membru tal-Konsilju tal-Kummissjoni jew rappresentant oli ma qatt ma jista' jgħidilna li jien għandi wisq x'nagħmel ma nistax li ġi niltaqa' il-Parlament. Din l-istituzzjoni mhux se taċċetta nuqqas ta' kortesija ta' dan it-tip. Grazzi. Mela, Niġu għal l-agenda tal-lum. Imma mandi xejx nżid ma dak li għandna diġa għal nar it-tnejn, nar it-tlieta jew nar l-erba. Għal nar il-ħamis. Għal ħamis eh, il-grupp tal-gwe talbu li jkun hemm xi sur t sur Zimmer, is-Sinjura simer Grazzi ħafna. Mela, inti diġa għamil dikerazzjoni dwar il-til ta' tlet kurdi f'Pariġi il-ġimgħa l-oħra. Jiena nirringrazzjak tal-li inti għallu dejt għal dan. Issa, għal dawn l-aħħar 20 sena fl-Ewropa qed naraw dan it-tip ta' qtil isir. Għalhekk għall-grupp tiegħi jiena nixtieq nmorru pass oltre. U eh, fl-affarijiet urġenti nhar il-ħamis dan il-punt irridu minn flok namlu pont, pont fuq um, il-qtil ta' dawn l-attivisti kurdi sabiex ikonna rezoluzzjoni fil-qosor imma tkun marret frasi lajn biex nejdu li aħna għedin nikondannaw il-qtil u nitolbu li l-autoritajiet franċiżi sabiex jamlu l-almu taħħom sabiex il-min u ħati ta' dan il-qtil jinstab u anki ġifiri il-naħa tal-gvern ta' Turkija qegħdin ngħidu li qegħdin naqblu ma' proċess bħal dan. Grazzi ħafna, signora Time. Naħseb li inneħu l-punt dwar il-Bahrejn u ndaħlu dan din il-mozzjoni minu favur għaw e, surtanok favur jew kontra? Okay. Exceptionally. Okay. Äh, Gibt es jemanden, der gegen den Antrag sprechen möchte? Herr Swoboda. Is-sur Sloboda. Iva, din hija ħaġa ta' min jabborrija dan l-assassinar u nisperaw li l-autoritajt franċiżi se jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom kif suppost. Imma kieku jiena xtaqt li nkun eh, nisimgħu l-dikerazzjoni tal-Kunsilu tal-Kummissjoni fil- eh, darboħra fi frar sabiex nkunu nafu fiex qiegħed il-proċess ta' paċi bejn eh, il-Kurdi u anki il-gvern ta' Turkija. Jekk intom taqblu, aħjar ma niddiskutux dan il-punt illum imma niddiskutuh darboħra inkopru fil-proċess ta' paċi kollu u niddiskutu mal-Kunsill u mal-Kummissjoni. Namet. Okay, dann äh, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie als Fraktion den entsprechenden Antrag. Mela. Forsi il-grupp ta'kom jista' jfassal mozzjoni għal frar.